Ter kif kontet najt kien Iva u s-sur Ferrera per u ma jistax ikun maħna illum u għalek nandi l-kelma l-sur Kotis. Grazzi ħafna, President. Eżis kollegi, sfortunatament il-rapporter Joao Ferreira ma setax naqat maħna illum u għalek għal din ir-raġuni jena se prezenta fismu il-punti u l-inin ta' dan il-rapport. L-ewwel dan ir-rapport partikolari jikkonsidra il-rapport tal-Kommissjoni l-innovazzjoni fil-qafas tal-Blue Economy, l-ekonomija blu u juża il-mitqu l-oċeani biex nkunu nistaw nofru iktar impjiegi. U dan il-test fejn hemm lokal ħafna titjib għax għandu kam applikazzjoni limitat ħafna ma jsegwix is-setturi kollha u għalhekk aħna sidna l-punti dan ir-rapport nesprimu l-fat li aħna maħniex kontenti bitnaqqis li sar fil-fondi pubbliċi lejn innovazzjoni riċerka u l-iżvilupp. Ir-riċerka prodott ta' finanzjament pubbliku hija ta' importanza assoluta u għandha rwol importanti ħafna l iżvilupp tal-imsieħba tagħna wkoll u lek naqis fil-budget għall għall-innovazzjoni fil-programm Horizon 2020 propost mill-Kummissjoni ħaġa ta' smerija. Ovvjament l-ekonomija blu għandha bżonn teħtieġ ħiliet ħolqien ta' impjiegi u fir-rapport hemm bosta punti di għajdu li hawnhekk għanna bżonn sforz ekonomija blu mill-Istati membri biex hekk tassew so inkunu nistgħu nipprovdu opportunità ġdida għan nisa għal nis iktar vulnerabbli, għazvantagġati, vantaġġati, ecc. U finanzjament tal-proġetti tal-ekonomija blu li dan fatturi kollha famla ta' pjattaforma ġdida fejn ċittadini Ewropej kollha jkollhom aċċess. Il-Kummissjoni se jkollha wkoll tantiċipa fondi għall-innovazzjoni u għall-ekonomija blu permezz ta' finanzjament ta' riċerka bażika svilupp ta' ħiliet għall impiegi appoċ għall-SMEs, appoċ għall-ekonomija soċjali, intraprizi, edukazzjoni, ista' tal-faqar fiż-żoni ta' fuq il-kosta, l-iżvilupp ta' teknoloġiji ġodda, l-energy eh, links, kif ukoll aċċess għal kosta servizzi l-ġodda, ħarsien tal-ambjent, kif ukoll l-użu ta' prodotti innovativi, servizzi u sinerġiji. Eżis kollegi, L-investimenti fl-ekonomija blu se kollom jiffokaw fuq innovazzjoni ekoloġika u ambientali bl-użu ta' risorsi b'mod effettiv l-ekonomija ċirkolari l-ħarsin tal-ambjent, tal-żoni tal-kosta, tal-flora, tal-fauna, tal-reġuni eh, fuq il-bahar, kif ukoll użu sostenibbli ta' risorsi. Walek aħna nitolbu minnaħat tal-Komissjoni da' kolliġi inkluż fit-test il-deġaġi abbozzat u programmi ta' appoġġ li għabdu l-istess direzzjoni. Għaldastan dak li għanna bżon huwa għafas finanzjarju biex hekk l innovazzjon tas-sol tiġi xpunata biex niżviluppaw dawn il-possibilitajiet ġodda tal-ekonomija l-ġodda u l-ħolqin tal-impjiegi dan ikun jista' jiffaċilita l-aċċess għal fondi eżistenti bħal fondi strutturali, aġenziji pubbliċi, awtoritet lokali u aġenziji oħra Da kollu sejjejn biex napoġġaw l-NGOs kif ukoll l SMEs u da kollu hemm bżonn jiġri f'qafas ta' informazzjoni fejn di tiġi uh, distribita. So, u għalhekk da kollu l-ekonomija da kollu jista' jtejjeb l-ekonomija blu, jisfutta l-potenzjal kollu għalhekk għandna bżonn nixpanaw il finanzament pubbliku u Da ma jfessirx li kunem biss investiment privat, għanna bżon ta' finanzjament pubbliku reali, specialment biex inkunu nistgħu nagħtu mbottatura l-possibiltajiet offruti mill-flora u fauna marina u tar-reġuni tal-kosta Ta' kollu huwa inkluż fir-rapport u għalhekk nixtieq nistieden lil kollegi biex jivvotaw favur ta' dan ir-rapport biex hekk nagħtu mbottatura għall-ekonomija u l-iżvilupp tal-ekonomija blu. Grazzi ħafna President, grazzi lilek minuta issa Sur Marajs jekk jogħġbok. Grazzi ħafna President, ir-rapport huwa għatta wieħed interessanti u jitkellem fuq punti importanti l-ekonomija blu eh, kopri kam ta' applikazzjoni ta' attivitajiet bħal sajt, l-akwakultura, turizmu attivitajiet eh, marini, merkantili, u għalhekk hemm bżonn ikun abbażi tal-innovazzjoni u teknoloġiji l-ġodda u dak dan fissa appoġġ tal-SMEs u appoġġ tal-kwalità. Issa fuq is-sorsi tal-enerġija li ġedda daw ġew msemmijaw kif ukoll lokali dan ifisser l-oħolqien ta' impjiegi ġodda u l-iżvilupp ta' prodotti ġodda. Dan ikun ifisser ukoll illi se jkollna bżonn li jkollna l-appoġġ ta' politiki soċjali u ta', ta fl-Ewropa, ġifir iktar kollaborazzjoni mar-reġuni mal-autorit lokali, ġifieri tisħiħ permezz ta' fondi strutturali kif ukoll permezz tal-Fond tal-Svilupp Reġjonali u dak Soċjali. Grazzi ħafna Sur Jakovic. Hvala, gospođo. Grazzi ħafna, President. Meta nitkellmu fuq l-ekonomija blu, nkunu nistgħu nitkellmu fuq ħafna suġġetti għax l-ekonomija blu kopri firxa sħiħa ta' kwistjonijiet il-Kroazja fejn iġijien għanda l-bahar Adriatiku l-ekonomija blu tot ħafna fl-ekonomija tagħna imma bżonn nenfasizza il-shipbuilding, il-bini tal-bastimenti. U najt l-Komissarju li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tuża fondi pubbliċi f'sinerġija mal awtoriti lokali u reġjonali biex hekk il-gvernijiet ikun jistgħu jiffinanzjaw il-bini tal-bastimenti permezz tal-innovazzjoni u riċerka. Prodott Ewropew uniku illi jista jiġbor partijiet differenti ta' pajjiżi differenti. Ħa nitilfux kemm hija importanti din industrija tal-bini tal-bastimenti li, li tagħti tant impiri u nittamaw li dan jottu kol għal-futur. Is-sur Malaga għal-minuta. Iva, grazzi ħafna, President, Kummissarju, l-ewwel l-Kummissjoni nistaw najdu dan kien xogħol intensiv li qed naraw dan ir-rapport dan kien rapport illi huwa eh, naħseb huwa eh, ta' sostanza jista' jkollu iktar eh, ambizzjuż u forsi tkellmu iktar ħtiġijiet, imma din nitkellmu fuq rapport integrat globali li jużu bħala punt ta' tluq is-sostenibilità u għalek biex nevitaw ir-riski tradizzjonali ta' ċikli li diġa tkellmet fuqhom ukoll il kummissjoni u diġa tatna fil-passat bħala pjani ta' azzjoni. Qegħdin nitkellmu fuq ir-rwol illi l-Ewropa hemm bżonn ikollha fil-libra tagħna mhux mod frammentat u mhux koordinat kif kien sissa imma għandna bżonn koerenza u saħħa u għalhekk nitkellmu fuq l-akwakultura, fuq sostenibilità li hemm bżonn ikonna, nitkellmu fuq il per eżempju tipsi mining u għalhekk għandna bżonn ukoll nitkellmu fuq il-fatt li għandna bżonn nerfu responsabilità kollha kemm aħna għal eh, żbalji li kellna. Ma nixtiqux neġaw eh, konna minn dawn l-iżbalji fil-ibħra tagħna U għalek għanna bżon nikolna strateġija aħjar biex l-affarijiet nagħmluha mod iktar għalqin. Is-sur Arnet għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjor President. L-iktar problema kbira forsi dawn debatti ta' ħames minuti huwa li ma nistawx nitkellmu kif suppost fuq eh, rapport li tant jistħoqlu l-attenzjoni tagħna. Jiena naħseb il-iva il-seta mill-mowċ u għal-futur anki mir-riħ u għalek għanna bżon nirna fajt l għom kif suppost nil-bidunet un batti kolla teknoloġija ġdida mux il-kontra. Aħna t-naslu eh, dan l-istat bil-seta li tiġi mill-mowċ, komplu bil-riċerka u għalek puntiħor għandi suġġeriment biex morru għal liquefied natural gas, l-LNG, biex nejnu l-ambjent U meta ngħidu ta' tranzizzjoni dan jifisser illi jkun hemm bżonn ta' iktar minn bidla f'industrija fejn fil-Renju Unit diġà hija dajfa. Hemm ħafna sfidi, għandna bżonn ikunu prudenti ma rridux illi nżidu mal-qatt. Thank you. Grazie. Signora Cappella al minuta. Grazie President. <clears throat> L-ekonomija blu U l-kwestjonijiet kollha li jirregwardaw l-oċeanu huma importanti u l-interfaċċ anki bej l-art u l bahar li jirrigwardaw eh, sal-5% tal-GDP u ti kontribwixi għal mod importanti għall-ekonomija. id-dejta li riguardaw l-art u l-bahar għandhom jiġu ikkontrollati b'mod attent u rridu nħarsu l teknoloġiji l-ġodda speċjalment eh, fl-innovazzjoni u riċerka. Rridu nżidu wkoll li e, eh, il-rapport jikritika l-Horizon 2020 imħabba fċerti tnaqis illi irrit jagħmel. Grazzi tajt il-President, kollegi, u naddi il-mikrofonu il komissarju Temermans. Grazzi President. Nirringrazzja l-rapporter, anki jekk mhuwiex prezenti, u anki l-membri tal-Komitat ITRE għal dan il rapport importanti li, inkludi wkoll l-opinjonijiet tal-Komitati tal-Sajtu tal-Impigi. tal komitati tal sajtu tal impigi huwa kontribut importanti għall agenda tal-ekonomija blu. Jisħaq fuq l-importanza ta' din l-ekonomija u tal-azzjoni tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati membri biex eh, nużaw dan il-potenzjal. Id-dimensjoni ta' sostenibilità għandha tkun parti integranti tal-approċ tagħna. U il-Komissjoni naturalment taqbel 100% ma dan l-approċ. Iridu niproteġġu il-sistemi kostali oċeaniċi u tal-libħra, il-produttività irridu għom eh, minna tniġis <clears throat> una dotaw il-prinċipju ta' prekawzjoni eh, il reċerka fil-disciplina un innovazzjoni huma essenzjali u fl-istess ħin bl-appoġġ tal-Istati membri. U rridu nipromovu anki l-innovazzjoni anki fil-setturi marittimi. Il-attenzjoni fuq il-mappatura tal-ibħra u anki dana kollu sej wassal għal biex ikun hemm iktar nies jaħdmu f'din l-industrija. Hemm żewġ artikoli speċifiċi fir-regolament tal-sajt Ewropew li rigwarda l-iżvilupp sostenibli tas-sajt u tal-akwakultura u l-Horizon 2020 għal riċerka u innovazzjoni li tappoġġa r-riċerka fi setturi tradizzjonali. Umbagħad hemm ukoll il-Fond Ewropew ta' investimenti strategici, joffri anki uh, opportunitajiet oħra. Il-rapport jitlob li jkun hemm evalwazzjoni tal- eh, xirqa tal-ekonomija blu, tal-bżonnijiet tagħha. Diġà qegħdin nagħmluh da. Għamilna ġa stimi ta' kemm hija kbira din l-ekonomija. U se nqablu anki noti tagħna mal-istatistiċi u mal-ekonomisti. Il-ċifri bla dubju se jajnuna inkejlu il-progress f'din l-ekonomija. Jena għet naħdem u koll fuq punti oħrajn importanti tar rapport tijak. Eh, Niprovaw naħna u il-vojt tal-ħiliet u se jkun hemm eh, proposta fl-2016 biex nersolvu din il-problema anki fuq il-pjattaforma tal-innovazzjoni biex ir-riżultati ta' riċerka u innovazzjoni jkunu iktar aċċessibbli. Wala bel perfettament ukoll illi eh, hemm bżonn li jkun hemm kondizzjoni tendaqs biex nkunu nistgħu nsaħħu dejjem iktar il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala mexxejja fil-ekonomija blu. <coughs> bdejt ukoll konsultazzjoni nazzjonali fuq dak li għandna bżonn fl-Unjoni Ewropea biex insaħħu l-governanza tal-libħra u fl-istess ħin ngarantixxu kondizzjonijiet indas. Inħeġeġkom biex tikkontribwixxu. F'konklużjoni, il-Komissjoni tilqa rapport u tħares l-qoddim biex taħdem mal-Parlament biex inkunu nistaw niksbu il-potenzjal kollu tal-ekonomija blu. Grazzi komissarju, l-dibattitu mano u għada votaw fuq u issa l-punt li